direttiva dwar eh, il-gwaljanza fil-impjegi. L-Onorevoli Bever. Grazie ħafna, President. Nixtieq nibda eh, billi ringrazzja l-Shadow Rapportess għal kontribut tagħhom, imma eh, prinċipalment għall-impenn tagħhom għax xogħol għal ħassien ta' dritti ta' minn biex u jiġildu kontra diskriminazzjoni fl-2000 jina kont parti minn netwerk ta' drittijiet tal-bniedem li ridet li adottaw eh, leġizlazzjoni kontra diskriminazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Mela żewġ direttivi dwar igwaljanza ġew adottati, aħna ħossejna li kienet moment storiku għax id-diskriminazzjoni kontra bnedmin oħra huwa l-ar ħaġa li wieħed jista' jimmaġina. 16 sena wara jien għandi l-privileġġ bħala membru ta' dan il-Parlament Ewropew li nagħmel valutazzjoni ta' kif din id-direttiva dwar l-impiegi ġiet applikata. Fl-2000 l-istati ġew obbligati li jagħmlu ħarsin kontra diskriminazzjoni fil-bigi u fil-taħriġ vokazzjonali. Mhux sorpriża li waqt li ċerta stati mandri membri marru l lin minnek eh, billi estendew il-ħarsin anki f'aspetti oħrajn kinkluż l-aċċess għal eh, beni u servizzi eh, oħrajn beda li implementawa fil-minimu. Il-rapport jura il-bżon li wieħed jiġbor data ta' kwalità fil-livell tal-Istat membru u kif ukoll tal-Unjoni Ewropea biex wieħed ikun jista' juri li hemm diskriminazzjoni. U konkretament diskriminazzjoni indiretta. Hemm diskrepanza importanti bej il-livell ta' diskriminazzjoni li wieħed jisib u dawk li jiġu rapportati eh, li wieħed iżid il-kuxjenza ehm, b'korpi ta' egwaljanza u msejba soċjali huwa ta' importanza kruċjali f'kull livell tal-istat. Għax ħafna drabi il-vittmi għandhom diffikultà biex jarfu il diskriminazzjoni apparti eh, eh, li jġildu kontra tagħha, ma nistax nisħaq biżejjed dwar ir ruol ta' korpi dwar igwaljenza biex iżidu l-kuxjenza u jiġbru l-informazzjoni biex jgħinu l-vittmi anki l-min jħaddem biex jifmu kif għandhom bżonn ibidlu il-politiki tagħhom inħabba r-rekwiżiti ta' igwaljenza. L-imparzjalità ta' korpi bħal dawn għandu jiġi żgurat u l-attivitajiet tagħhom appoġġati anki b'fondi finanzjament adekwati. Jena nisħaq, nishtiq nisħaq il-fenomenu eh, ta' diskriminazzjoni multipla Ġifiri, ikunem regoli fragmentati u standards fragmentati fl-Stati membri. Jekk għal tip ta' diskriminazzjoni huwa diffiċli li l-vittmu jaġixxi u jifhem, immaġina d-diffikultajiet meta huma għandhom iżet minn diskriminazzjoni waħda qudiemhom. Huwa importanti li wieħed jinnota li l-aċċess għal ġustizzja hija ħaġa limita li f'ħafna każi ta' diskriminazzjoni u r-rapport jirrakomenda eh, għawa li jizgura l-istati membri li l-vitmi kollom eh, pariri legali adekwat f'kull livell, f'kull moment tal-proċess. Anki ehm, tip pariri konfidenzjali il-kapacità li wieħed jaġixxi legalment hija importanti għal vittmi imma għandha wkoll impatt edukazzjonali fuq is-soċjetà għax jekk ikonna każijiet fil-qorti eh, hija problematika f'ċerta każi nitolbu l-istati membri li jgħinu l-vittmi inklużi billi ma jħalsux it-taxxi fl-qrati, jagħtu għajnuna legali lilhom minn NGO speċjali u oħrajn Huwa importanti li wieħed jaraf li s-sitwazzjoni eh, legali tal-NGOs li għandhom interess leġittimu f'proċeduri legali li wieħed jaqsam il-prassi tajba eh, ma se l-istati membri ħaġa importantissima li wieħed jaraf u li ġilet kontra kull forma ta' diskriminazzjoni jiena nemmen li din il-Kamra tadotta din ir-rapport maġġoranza kbira. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Rever. Issa nafissam il-Kommissjoni naddu għal signora Tyson, signora Marian Tyson. Grazie ħafna, President. Jena nishtiq nibda billi nirringrazzja l-rapporter Signora Weber ħalli preparat dan il-valutazzjoni verament kompleta ta' situazzjoni tal-dak li għandu xaqsam direttiva ta' gwaljanza fl-impjegi. Diskriminazzjoni fuq kwalunkwe bażi manda lebda lok fil-Unjoni. Għalhekk il-Kommissjoni Ewropea hija impenjata kompletament biex tiżgura li ma jkun hemmx diskriminazzjoni. Ġifieri dawk eh, li daw id-dib ta' direttiva jiġu applikati kemm jista' jkun malaj biex joħolqu soċjetà li hija ġusta iżet nikluża anki fil-kamp ta' xogħol għal kulħadd. E, l-abbozz ta' drittijiet e, l il-parċipazzjoni fil-grupp ta' xogħol għandu jtejjeb il-kapaċità ta' kolħat e, biex jipparteċipaw anki biex nżidu l-kuxjenza u jindirizza diskriminazzjoni fejn din tinsab. Ma nistawx ma naċċettawx l-statistika reċenti eh, eh, eh, waslu għal ċerta tħassib skont l-Eurobarometer 2015 fuq diskriminazzjoni hemm l-inqas hemm l-idea li hemm diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea. 64% ta' dawk li rispondu kienu mħazbin dwar diskriminazzjoni fuq eh, kwestjoni ta' eh, oriġini etnika, fuq l-orientazzjoni soċjali, fuq il dizabilità u l-istess eh, għal percentaġġ fuq twemmin reġizjus. Ma naraw żviluppi pożittivi. Juder li ċittadini iżjed u iżjed disposti jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom li huwa l-ewwel pass kritiku biex ikun wieħed ikun jista' jtejjeb l-infurzar il-rapport tal-2014 fuq il-direttiva eh, tal-igwaljanza u l-razza eh, juru li ġew applikati sew mill-pajzi. Il-rapport wera wkoll li wieħed eh, jassoċja l-leġislazzjoni eżistenti ma' azzjoni politika biex wieħed itejjeb il-kuxjenza ta' drittijiet li wieħed ikollu u l-aċċess għal ġustizzja il-rapport tijak verament korrettament trisħaq daw l-aspetti kollha. Il-Kommissjoni hija impenjata li tuża b'kull direttiva f'kull f'kull maniera. Ħan nagħti xi eżempji. Pereżempju, li nippromovu analiżi u riċerka ta' situazzjoni fl-Istati membri bil-rapport ta' kull sena fuq diskriminazzjoni fl-Ewropa ħaġa li inti għamilt referenza liha il-rapport fuq eh, l-diskriminazzjoni eh, orientazzjoni soċjali, il-rapport fuq akkomodazzjoni adekwata għal dawk li huma diżabilità u koll il-rapport fuq il- eh, diskriminazzjoni intersessuali in ġenerali, gwaljenza ta' sessi u liġi ta' indiskriminazzjoni, ġifiri. Aħna, ġifiri aħna konxi li daw rapporti huma nifisom mhux is-soluzzjoni imma eh, eh, eh, kif nidentifikaw imma nidentifikaw tip ta' diskriminazzjoni essenzjali biex inkunu nistgħu nagħmlu l-infurzar. Il-grupp non-discrimination faċilita skambju tal-aħjar pressi biex wieħed itejjeb l-aċċess għall-ġustizzja aħna nixtiequ li jkun hemm insaħħu il-korpi ta' gwarjanza nazzjonali. Ikonna eh, seminars ta' taħriġ u anke l-kollogju tal-2015 fuq drittijiet fundamentali li foka fuq tolleranza u rispett biex wieħed jiġilet kontra eh, eh, il-mibeda kontra il-lut u kontra il-Musulmani u kif ukoll tifoka fuq l-diskriminazzjoni multipli. Aħna nibkollaboraw u nappoġġaw diversi organizzazzjonijiet attivi fil-kontra eh, diskriminazzjoni fil-liġi, fil-Unjoni Ewropea, drittijiet fundamentali, l-Aġenzija ta' Drittijiet u Equinet li huwa netwerk għal promozzjoni ta' trattamenti uguali. Li tielet fil-kamp leġislattiv il-proposta tal-2008 tal-direttiva tal-trattamenti għali tejn biex testendi l-proibizzjoni ta', ta diskriminazzjoni bazata fuq reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orientazzjoni sessuali. F'aspetti li ma kienux koperti. Per eżempju l-ħarsin soċjali, vantaġġ soċjali, edukazzjoni, aċċessu għal eh, beni u servizzi biex ek nadlinjaw il-protezzjoni għal dak bazata fuq ir-razza. Għax fuq dak l-għandġa samma sess ma jkoprix ħafna aspetti jena nispera l-proposta tiġi adottata kemm jista' jkun malaj mill-Kunsill. Aħna e għamilna progress ukoll fid-diskussjonijiet fuq il- fuq id-direttiva li ġiet proposta dwar eh, aċċess fl-Ewropa fil-Konsil u fil-Parlament. L-aċċessabilità hija il-katalist biex dawk li għandhom disabilità ikollhom eh, parteċipazzjoni kompleta. Jiena dak il-kuntest nixtieq ngħid li x-xogħol intens eh, intensiv li qed isir fil-Konvenzjoni Internazzjonali tal-ġus maqawda għal nies li b'diżabilità u l-istrateġija ta' diżabilità tal-Ewropa. U l-aħħar fl-2015 aħna proponejna lista ta' azzjonijiet biex nkun nistgħu navanzaw fuq kwistjonijiet tal-LGBT. U ma ninsewx ukoll l-Orġa Ġustizzja Ewropea li tat importanza kbira għandha rwol importanti biex tikċara il-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi fl-Ewropa. Per eżempju, nistennew sentenzi fuq żewġ każijiet li nis, nisa ġew eh, tilfu xolom għax kellhom eh, indumentarja eh, islamika. Jena nixtieq najt li s-suq ta' xogħol li huma inklusivi jistgħu naslu għalihom biss billi ikun kulħadd ikun involva f'dawk partijiet interessati kollha biex dawn jottienu impiegi jgħatum kontribut għat kabir ekonomiku u il-kumpanija għandhom jimpenjaw ruħum fid diversità u għet nistaw naslu għal produttività ikbar, innovazzjoni u produttività. Akademja u setturi uħra jistaw jgħatu eh, informazzjoni interessanti biex naslu għad diversifikazzjoni u ma jkun hemm diskriminazzjoni u diversifikazzjoni. Grazzi. Grazzi λόγο Kommissarju. εξ ħafna kummissarju. Fisem il-Kumitat Libe. Il-Sinjura Stevens għal-minuta. Grazie ħafna President, Kummissarju, kollegi. Jider minn dar rapport li 16 il-sena Boekt maar personen met een beperking blijven. Ħafna li tisir, għat li tisir. Eh, Dawk li mandom li għandhom disabilità mumiex fil-kamp ta' xogħol, juftitem. Għanna eh. bżon evidentement approċ iżjed komprensiv fil-kull livell billi eh, wieħed eh, juża l-kunċett ta' adattazzjoni eh, reġonevoli. Dawk li għandhom disabilità wkoll għandhom jkollhom libertà ta' moviment, ħaġa li ħafna drabi ma sejs. l ħaddiema li għandhom disabilità jsibu kull tip ta' xkiel, kull tip ta' ostaklu, ta' natura amministrattiv inkluż affarijiet li dawk li m'għandhomx disabilità ma jkollhom ġattib, għal mhux aċċettabbli li għandi jkollna sitwazzjoni jiena jena najt li rapport ta' konvenzjoni tal-ġus mawda dwar id-drittijiet ta' bnedmin bil-disabilta li huwa l unik approċ li l-Unjoni Ewropea ratifikat sissa. Grazzi ħafna. Fissem fil-Kumitat FAM l-Sinjura l-Onorevole Stojdrova. Grazzi ħafna kollegi. Nirringrazzja Signora Weber għax xogħol tagħha fuq dan rapport. Jiena naqbel magħha li diskriminazzjoni fuq il-post ta' xogħol huwa problema li għandna niġġullu kontra tagħha b'formattiva, għandna nipprovaw ntejbu. Jiena kont l-awtura tal-Kumitat FAM li titkellem dwar diskriminazzjoni multipli eh, ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa. Najdu li għanna Eh, naħsbu dwar il-pozizjoni ta' nisa bħal minħabba l-maternità, ma fil-dawk li jaħdmu fil-dar għandhom napprezzaw u ritorn ta' xogħol għalejn ix-xogħol għandu jiġi faċilitat. Imma jiena ħad gost bil-rapport imma ċerta riservi. Innaħseb li għanna napplikaw leġislazzjoni eh, u minn flok nipromovu eh, direttivi ġodda. Ah, naħseb li huwa kontroversjali li ikonna ehm, mistoqsijiet etiċi u nikritikaw l-Istati membri ehm, li għandhom restrizzjonijiet, per eżempju, dwar simboli reliġjużi, Għawek għanna nirrispettaw s-sussidjarieta u għanna ħallu l-Istati membri jiddeċidu huma dawn il-kwestjonijiet l-promozzjoni ta' trattament igwali fil-posta xol u għal problema ewlieni tal Grazzi. Grazzi ħafna. Nodda l-Onorevole Kassa. Grazzi sul President, jina nibda billi nirringrazzja l-rapporter għal xol tajab li għamlet f'din direttiva għax l-implementazzjoni taħħa testendi protezzjoni kontra diskriminazzjoni provduta taħt il-liġi tal-unjoni ewropea billi terenka għafas ġenerali illi bih tista' tiġi miġġielda diskriminazzjoni fuq bażi ta' reliġjon jew twemmin diżabilità età orjentazzjoni sesswali fejn jidħol impjieg jew okkupazzjoni dan sar bil-mira li jiġi ineffett fil-pajjiżi membri l-prinċipju ta' trattament ugwali mingħajr ma jiġi imminat ir wol ta' pajjiżi membri f'dan il-proċess. Irridu niggarantixxu lil pajjiżi membri li sfortunatament anke dalgħodu mhumiex rappreżentati hawn mill-Kunsill sabiex jaqsmu l-esperjenzi u l-prassi tagħhom sabiex nibnu fuq l-esperjenza li diġà nġabret mill-istituzzjonijiet sabiex ikollna aktar E, e, dinja tolleranti madwarna u naqsu kemm jista' jkun din id-diskriminazzjoni. Grazzi ħafna. Σας ευχαριστώ kire Kaza, eħete μια μπλε κάρτα. Grazie ħafna sur Kaza. L-Onorevoli Zani għandu blu kart. Taċċetta? 30 sekonda. Grazie għafna. Naqru fuq żewġ punti m'għandi mistoqsija lik. Fuq naħa tajt li dan u rapport tajjeb naqbel, it-tieni l-istat membri għandhom ħafna x'jagħmlu. Speċjalment dawk li għandhom ħafna affarijiet li għadhom ma għamlux. U għandek is-sensazzjoni li l-miżuri fil-livell tal-Istati membri jew fil-livell tal-Istati tal-Unjoni Ewropea ħaj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 Naturalment, sur President, jina fil-diskors tiegħi għat li naqsu kemm jista' jkun id-diskriminazzjoni, naturalment għadna maħniex perfetti, fadal ħafna xisir, hemm diversi pajjiżi li għandhom diversi tipi ta' diskriminazzjoni u rridu naraw kif il kol flimkien naqsmu l esperienzi tagħna għana kifat, ħalli kemm jista' jkun id-diskriminazzjoni nippruvaw neliminawha darba l fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna. Grazzi. Σας ευχαριστώ για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Tollog. Għall-SND, għazwex minuti, eh, l-Onorevoli Blinks Fekututa. Grazie għafna, President. Nishtiq nirringrazza il-rapporter eh, sur Weber għal kooperazzjoni u rapport Dan huwa rapport li għandu impatt għal fuq kulħadd, inkluż dawk li għandhom disabilità, ċittadini anzjani, eh, ġilu nisa. U importanti li qed jifhem li t-tibdil demografiku fl-Ewropa u l-żieda fl-età ta' tartirar jirrikjedi li nindirizzaw il-problema ta' diskriminazzjoni eh, kontra il-ħaddima anzjani. Għanħabba li nżidu l-età tartirar tal-pensjoni għanna natu opportunità adekwata biex aħna ix-xuħ nkunu nistaw nkomplu eh, naħdmu. Biex nħarsu l-tip ta' l-nħarsu l-dawk li nħabba l-eta jiġu eh, eh, għaxtuħom il-barra, dawk huwa ħaġa li jamlu faċilment ħaġa li nixtieq nattira l-attenzjoni tagħkom huwa għal diskriminazzjoni dawk li huma żied vulnerabbli fis-soċjetà tagħna li huma dawk ovvjament li għandhom disabilità. Diversi stati membri qed imorru kontra dan din il-direttiva ma dattawx il posta xogħol għal bżonnijiet tal-dawk li għandhom disabilità u eh, huma ma provdulhomx eh, eh, kondizzjonijiet adekwati. Mm u anki dak li huwa eh, taħriġ vokazzjonali, stati membri għandhom eh, jużaw il-fondi speċjali biex jadattaw daw il-postijiet ta' xogħol u jgħinuhom kif jistaw. U t-tielet huwa l-importanti ta' meta jkun hemm eh, jagħtu fastidju fuq il-post ta' xinħabba sess l-età, il-reliġjon, twemmin u ċerta situazzjonijiet eh, meta jkun hemm ħaddiema jisubu diffikultà kbira jkompli jaħdmu ta' l-ambjent. Wieħed għandu qassam informazzjoni użil il-kuxjenza dwar tal-pubbliku dwar dak li huwa tajjeb u x x'responsabilità għandhom ukoll minni ħaddem. Il-maġġoranza tal-ċittadini ma jafux id-drittijiet tagħhom. Grazzi. Grazzi fisem li sijar, signora Trebezius. Grazzi. E L-ICR tappoġġa miżuri li toponu joponu diskriminazzjoni. L-ekonomija tana mandiġ tkun impedita bir-regoli. Jiena kontenta illi il-rapport jireferi għal leġislazzjoni aħjar għax irridu nizguraw illi l inlaniet qed jintlaħqu u li m'għandniex eh, effetti kollaterali negativi. Aħna għan ebżon namlu revizjoni ta' direttiva li sijar ma tistax tappoġġa l klausola fuq il-xiri pubbliku jew l-introduzzjoni urġenti jew lanqas il-maternity leave EU. Din hija ħaġa li għandha tkun fidejn l-Istati membri. Fisem il-Alde, Sinjora Harken għal-minuta. Grazzi. Dan il rapport ta' Renata Weber huwa tajjeb bilanċat u jagħmel evalwazzjoni tal-isfidi li għandna fil-kondizjoni tindas. Xieħut mill-sfidi semmitom il-komissarju Tyson, eh, disabilità, l-età, l-orientazzjoni sessuali, dawnu huma ħafna mid-diskriminazzjonijiet. Xieħut mill-kwistjonijiet huma aktar ċari u nistgħu nkejluhom maħjar, ċoħe il- illi natu l-accommodation għal persuni bid-disabilità l-inklużjoni ta' eh, klawzuli soċjali fi xiri pubbliċi eh, irridu namlu revizjoni ta' l-età tal-limiti d-età u anki l-istati membri jridu jaħdmu biex ikun jem eh, rikonoximent reċiproku aħjar. U hemm xi kwistjonijiet però li huma diffiċli u sensittivi xeħut minnom għandhom impatt nazjonali E, imħabba ħafna drabi kultura, storja u anki avvenimenti iktar reċenti. U importanti illi e, il-diskriminazzjoni e, fil-posta xoll rridu nippruvaw niġildu kontra taħħa. Grazzi. Signora Kari, fissem il-goe. L-ewwel net Nirrangrazzja u rapporter għal rapport. Soġġettu importanti li rigwardan alkol. Il-kwistjoni jekk wieħed u apprezzat fuq il-suq ta' xogħol u anki fuq l-orientazzjoni soċjali, sess, eh, reliġjon, età, eccetera. L-opportunità uguali eh, f'ħafna persuni huma vittmi ta' diskriminazzjoni fuq is-suq ta' xogħol hemm differenzi kbar fuq aċċess għal impigi u bl-istess mod hemm gruppi ta' minoranza li jridu jaħdmu fis-soċjetà u ħafna drabi isir e, e, e, impossibbli l-aċċess, iridu e nbidlu l-mentalità biex inkunu nistaw nwaqfu dan it-trattament differenzjali. Differenzjat. Irridu nipermettu li l-istati membri ikollhom possibilità investu f'impigi aħjar u iktar impigi. Irridu namlu sforzi biex inwaqfu diskriminazzjoni. U dan għandu jkun bċu għas-soċjetà kollha kemmi, mhux għall-individwi. Grazzi. Signora Zdanok, għafisem il-ħodor. Grazzi President, nifraħ li Renate Weber tar-rapport u l-ħodor jaqblu u jappoġġaw dan it-talba biex inwaqfu l-imblok u nżidu e, u biex immexxu id-direttiva kontra diskriminazzjoni. Il-diskriminazzjoni il-leġislazzjoni kontra diskriminazzjoni għanda tiġi revizjonata bħala element importanti. il direttiva tati possibilità biex nintroduċu azzjoni possibli mill-gruppi li batu me diskriminazzjoni. Eh, Dinja dan u strument li mux etiġi jiġi użat totalment mill-Istati membri Nishtiq nisħaq ukoll appoġġa rakkomandazzjonijiet għal afas Ewropew għall istrateġiji nazjonali biex jiġildu kontra l-izromofobija u l-antisemitizmu. U jiena personalment nishtiq eh, eh, inżid anki eh, fenomeni ġodda ta' xenofobija. Grazzi fissim l-FDD sinora għagġeja għal minuta u nofs. Grazzi, President, grazzi l kollega Weber. Id-direttiva eh, imbdiet 16 sena ilu. Ikun xikun l-istat ta' implementazzjoni f'dawn l-aħħar snin jiena nħoss li il-ħidma kienet importanti ħafna x'f'dan il periodu il-problemi strutturali tal-istati membri ħalqu eh, diskriminazzjoni ġodda għanna gruppi ta' popolazzjoni ġodda, specialment fis suq ta' xogħol li huma vittmi ta' diskriminazzjoni. Per eżempju, il-persuni illi ġi impost eh, iż-żieda ta' l-età tal-pensjoni u bekk eh, għandhom eh, mandomx il-kompetenzi biex ikun jistagħdaw ruħhom għal